Can you take your seats so that we can... Tistaw teħdu postkom biex nibdew is-sezzjoni ta' votazzjoni? Naf li illum se nibdew ftit qabel, ħanibdew fis-satej nofs. U dan, għal ħafna raġunijiet, fostom l-effiċenza, sejħulek. Jekk intom lesti u jekk daħħaltu l kards fil-magna, nistaw nibdew nifutaw. se nifutaw l-ewwel fuq l-opinjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal font Ewropew għal Aġġustament għal Globalizzazzjoni fil kasta tal-Air France. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 29 favur u wieħed kontra. Naddu għattini itra brabta mal-font ta' aġġustament ta' globalizzazzjoni għal darbohra itra dwar l-assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni. Il-votazzjoni se niftaħa fuq it-tieni itra rigward l-IGF. Votazzjoni maluqa u għaddit bit-32 favur u għed kontra. Naddu issa Yes. Uh, next vote is on the oral question uh, on working conditions. Issa ħanivutaw fuq il-kwestjon fuq il-mistoqsija orali dwar il-kondizzjonijiet tal-ħidma u eh, il-xogħol prekarju. Dan b'riżultat tal-ħarqa li kellna dawk li huma favur. Iva. Emenda wieħed minu favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Emenda tnejn favur kontra astensjonijiet ser niverifikaw fuq emenda 2 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 21 favur u 16 kontra. L-aħħar votazzjoni ħanimluwa fuq il-mistoqsija orali, e kif emendata, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluha. Għaddit, b favur u 0 kontra. Thank you. Um, uh, we vote on Mr. Grazzi, issa se nivutaw fuq rapport tas Sur Becker dwar l-intraprizi bazati uh, eh, soċjalment fuq solidarjetà. Kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 4 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 15 minu favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess, anzi, emenda 36 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 37 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Se verifikaw fuq emenda 37 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa dwar emenda 37 għaddit. 22 favur u 18 kontra. Kompromess 7 minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 44 minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess tnejn minu favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess disa, favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 56 dok favur kontra astenzjonijiet mattiċ. Kompromess 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 18 favur kontra għastazzjoniet għadda. Emenda 65 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 12 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 79 ħan nivvotaw f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur qiegħda eh, kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 13 minu favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 16 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 19 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 92 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 96 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 14 favur kontra Għadda. Emenda 99 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 20 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 103 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 17 favur kontra mm, marret il-ħat jivvota, mela, kompromess batax. favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Emenda 109, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 110, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Kompromess 8, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Emenda 115 favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 121 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessi. Kompromessu jħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Maddiċ. Emenda 9 favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess tlieta favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 19 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 21 favur tikkoreġi ruħ il-President. Emenda 20 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 22 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 24 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 26 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 27 favur kontra. Ħan verifikaw fuq emenda 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Emenda 28, favur, kontra, astensjonijiet, ma diċ. Emenda 29, favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 30 favur kontra astensjonijiet għaddit. U se nifutaw issa fuq la bozz tal-opinjoni e kif emendata. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 40 favur 3 kontra. Issa. Then we proceed to the hearing uh, on transparent. Nadussa asmieħ fuq il-kondizjoni ta' ħidma trasparenti u prevedibli fl-Unjoni Ewropea. Um, yes. Hello. <laughs> Hello. First of all, I... L-għonet, <clears throat> nishtiq nilqa il-parteċipanti kolla, specialment l-ospiti tagħna u l-esperti illi se jgħidun eh, xjaħsbu waqt ismi tana. <clears throat> Sfortunatament is-sinjura Casas Bamonde mi se tiġi imħabba ċirkostanzi imprevisti personali. U lanqas is-sur Benjom ma jista' jiġi imħabba l-istrajk tal-ajru kena zoċ, kena xiftit ftit strikes minnaħa tal-piloti. Fl-aħħar tas-sena li għaddit, il komissjoni għaddotat il-proposta fuq il-kondizzjonijiet ta' xogħol uh, trasparenti u prediċibli fl-Unjoni Ewropea. Illi huma żewġ sfidi. L-evalwazzjoni tal-direttiva fuq l-istqarrija bil-miktub u dik fuq id-drittijiet soċjali tal-pilastru Ewropew. <clears throat> Dan dawn l-sfidi ġew enfatizzati fir-riżoluzzjoni tal-Parlament fi annar tas sena li għaddit fuq il-pilastru soċjali u barra minnek fil-riżoluzzjoni anki tal-Lulju fuq il kondizjoniet eh, ta' xol u l impiegi prekari. U l-Parlament bat eh, talbet li l-Kummissjoni għamlu revizjoni tal-din id-direttiva biex jinkludu il-forum kolla ta' impiegi. E direttiva proposta se tissostitwixxi l-ewwel direttiva u tiżgura trasparenza u eh, anki set minimu ta' kondizjonijiet. Il-proposta u koll tintroduċi definizjoni tal ħaddima bażi ta' ġurisprudenza tal-ordi tal-Unjoni Ewropea. Ismih tal-lum se jagħti l-input għal-Parlament fuq il-proposta kif aħna konna nafu, konna, konna nafu, għanda importanza pubblika eh, kbira u għanna <clears throat> għanna anki il-rapporter Calve Chambon u anki il-membri tal-Kumitat preparaw ruħom għal dan ismiħ u b'mod partikolari l-implikazzjonijiet mistennija għal partit interessati. Issa nishti nintroduċi l-ewwel kelliem il-sur Rolf Gleisner, direttur tal-politika soċjali u tas-saħħa tal-Kamra Ekonomika Federali tal-Austria. U nagħti il-mikrofonu lilek sur Gleisner għal prezentazzjoni tiegħek. <clears throat> Grazie. Jiena onorat li jgħatawnek kun il-prezenta il-pozizjoni tal-Austria Il-prezentazzjoni hija bl-Ingliż, però se nitkellem bil-Ġermaniż. Mela l-ewwel net il-proposta hija differenti mill-direttiva li tiġi applikata. Naturalment, Kien hemm eżenzjonijiet preċedenti li issa tnaħħew, speċjalment fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ħaddima ta' servizzi short term. U hemm eżempi differenti ta' nies li kienu qegħdin jaħdmu għal xi ftit ġranet biss. ma' fejn il-pis amministrativ ġi konsiderat wisq. U għal din raġuni Allora, eh, eh, il-xogħlijiet li huma inqas minn eh, xar huma eżenti. U dan jwassalni għal wieħed mill-punti iktar importanti, ċuwa definizzjoni ta' ħaddim. Il-proposta il-li għanna unek tintroduċi bidla ta' modell. Għall-ewwel darba fl-Ewropa se jkollna definizzjoni ta' ħaddim. Preċedentiment, aħna tkellimna biss fuq definizzjonijiet nazzjonali, fil-leġislazzjonijiet nazzjonali. U din hija ħaġa importanti ħafna għax pra, probabilment memx definizjoni fl-Unjoni Ewropea bejn eh, persuna impiegata u persuna li huwa eh, li jaħdem rasu. Eja kwestjon li qed nitkellmu ħafna reċentiment fuqha, però kien ħarsu lejn l-istudju tal-Eurofond jorina dan l-istudju illi il-żieda li rajna dan l-aħħar bħalissa weħlet. Hemm ħafna nies illi huma uh, eh, taħdan din il-kategorija. Hemm deċiżjonijiet imbagħad sentenzi tal-ECJ li nħossu li mhumiex applikabbli f'dan il-każ u waħda minnhom hija ħafna iktar qadima u tinkludi persuni li għandhom l-istess drittijiet bħal impiegati. Imma e, imma ma kienx hemm definizzjoni ta' dak li huwa x-xogħol fl-Ewropa. Fu dak għandu x'qasam mal-Awstrija. Għalina din id-definizzjoni aktar wiesa' aħna fl mill milli najdu aħna fl-Awstrija, specialment fuq dak li għandu xaqsam ma' dipendenza personali u ekonomika. Il-ħaddima fl-Awstrija huma marbutin bil-ħinijiet u bil-post ta' xogħol. Id-definizzjoni li għanna għal ħaddim fl-Awstrija ma tikkom ma tkoprix il-freelance u il-persuni simili. U importanti illi aħna dan najduħ għaliex għaliex dan huwa punt importanti għalina fl austria Aħna għanna persuni simili eh, inklużi fit-terminoloġija tagħna u din hija ħaġa importanti għalina. Aħna inħossu illi il-bidliet li qed isiru fuq livell tal-Unjoni Ewropea se jbidlu eh, anki eh, l-operazzjoni tagħna fl-Awstrija. U allura aħna daqsxejn imħazbin, speċjalment fuq ir-regolament tal-ħin tal tax-xogħol. Issa se nitkellmu fuq l-informazzjoni fuq il-post il li se jkun hemm espansjoni tagħha bil-futur. L-informazzjoni għandha tiġi motija fuq il-post eh, dawn huma affarijiet komplessi u jirrigwardaw ħafna regolamenti differenti għal aħna ħsibna illi Hemm regolamenti differenti għal ħaddiema li ilhom eh, li hum aktar anzjani għal persuni li għandhom disabilità u anki kwistjoni tal eh, eh, xtijatu ġrane ta' referenza, anki dina fl-Austria miex rikonosciuta, aħna ma nix kontratti zero hour. U din jaħazin nitkellem fuq aktar tard. Fu l-artiklu 4, emmek hemm miktub li din informazzjoni kollha għandha tiġi motija lil ħaddim flow il ġurnata ta' xogħol tiegħu. Din hija ħaġa importanti għax fil-prassi mhux dejjem huwa possibbli. Spiss huwa importanti li n-nies jaqblu fuq l-iktar punti importanti tal-kontratt minn qabel, pereżempju l-ħin ta' xogħol, però il-kwistjonijiet il iktar dettaljati li rigwardaw punti oħrajn kultant jistaw jiġu negozjati matul l-ewwel ġimgħa tal-kuntratt. <clears throat> Umbagħad jiġu iffirmati. Allura, allura bil-bidli li u dimna dan għal-kuntar tu twis. U importanti għana naħsbu illi għallin għasem bżon ta' periodu ta' xar biex il-ħaddima jkollom il-dawn il-ħtiġijiet kolla eh, soddisfatti. Issa l-artikolu 8, il-impigi paralleli. Għawnek inħossu li jemżon nikonsidraw il-fatt illi e, eh, ħaddim iħaddem huwa responsabli għal ħinijiet ta' xogħol u għal limitazzjoni ta' dawn il-ħinijiet. <clears throat> Naturalment, min ħaddem irid ikun jaf x'inhu mal-kondizzjonijiet ta' xogħol jekk għandhom xogħol ieħor, hekk mhux jaħdmu x'imkien ieħor, u naturalment il-ħinijiet ta' xogħol għandhom jiġu adattati. U sa fuq l-artikolu 9 din hija eh, in relazzjoni speċifika mal-ħinijiet ta' xogħol. Jiena tkellimt fuq il- zero hours eh, illi ma jeżistux fl austria U hemm konsekwenzi legali differenti hawnhekk fu dan il-punt. Jekk aħna m'għandniex il-kunċett ta' ħsijat eh, sijat ta' referenza, eh, dana se jnaqqas il-flessibilità fl austria u dana imħabba il kondizjonijiet li għanna fuq l-overtime fl austria Jekk wieħed m'għandux l-idea ta' ħinijiet ta' referenza, allora ma tistax eh, eh, tinsisti fuq il-paga overtime. Anki għal persuni li jaslu tard id-dar għax kienu fuq ix-xogħol dana suppost jiġi għandu jiġi konsiderat bħala overtime, jiġi mitħallas differenti. fil kontrat per eżempju, miktub illi il-sejat referenza huma fil-audio jew flasġija u bekk wieħed ikun jaf xinu ma' drittijiet tiegħu. L-artikolu 10. Aħna unek għanna xi tħassib. Għaliex? Hawnhekk hawn miktub more predictable and more secure. U inħoss li mhijiex ċara din is situazzjoni mhux m'hemmx ċertezza legali u inħossu li dan jista' joħloq burokrazija ulterjuri għal kumpaniji. Issa hawnhekk ah, fil-slide li mista għandna l-artikolu 11. Hawnhekk ukoll imħasbin, hawnhekk hawn qed nitkellmu fuq il-taħriġ u ma nafux tfisser cost free. Dan jfisser li il-ħaddim m'għandux għalfejn ħallas l-ispiża tal-taħriġ jew se jew li mhux se jkunu mħallsin waqt il-perjodu ta' training Eh, normalment fl austria waqt il kosta ta' taħri xorta jibqaw jitħalsu. U jekk u jekk dan jisir wara it-tmim tal- eh, tal tal, tal, tal, tal allora il-ħaddim il eh, ikollu jħallas għal-taħriċ. U dan għawasani għal punt importanti ieħor hawnhekk għax aħna għandna eh, ftejmit kollettivi wisajn ħafna fis-suq ta' xogħol. Allura fl-artiklu 12 miktub illi għandu jikopri anki il-ftejmit kollettivi. U ma nħossux aħna li għandu jirreferi biss għal eh, ftejmit kollettivi ġodda. Hawnhekk m'hemmx miktub illi huwa il-ġodda biss. Eh, naħsbu li għandu jkopri anki dawk eżistenti u fl-Austria għanna ħafna minn dawn il-ftejmit kollettivi bejn il-Kamri ta' Kummerċ u il-kontrajenti. Il eh, L-artiklu 13. Hawnhekk għam miktub li fuq il-livelli kollha fejn tiġi regolamentata il-liġi fuq l-impigi, tiġi applikata id-direttiva. Hawnhekk dana joħloq li problema, għalix il-problema u kol titkellem fil- fil- għet titkellem fuq il-kontratti eżistenti e, aħna inħossu li dana se jindaħal fl-autonomija tal-kontranti e, soċjali u se joħloq problemi anki f'ċerti kontratti u titkellem fuq aktar tard anki din ħaġa. L-artiklu 14 Anki din tirrigwarda ċerti strumenti ġodda u xi bidliet. Jider illi hemm bidla biex ngħidu hekk fil-pista prova. ċoe jekk ħaddim ma jagħtux ċerta informazzjoni għal xi raġuni, allura ma jkollhomx ċerti drittijiet u dana dana et e jimmina il-bilanċ tal-relazzjoni. Għaliex hemm hemm miżuri li rigwardaw nuqqas ta' uh, serjetà fil-kondotta tal- tal-ħadima. fl austria kif tiġaqqat, aħna ħafna ftejmit kollettivi u l-ħaddima kollha huma koperti. U allura l-applikazzjoni tal-Unjon tal-Liġi tal-Unjon Ewropea hija garantita kullimkien. Wasalt kważi fl-aħħar u qed nikkonsidra hawnhekk l-artiklu 17 u dan hija protezzjoni ta' misenzja. Aħna hawnhekk nemlu illi hawnhekk irridu nagħmlu bidla fil-bażi legali irridu nbidlu l-bazi legali li kif titlop l-unanimità u din hija kwistjoni pjuttost sensittiva li mhux se tafetwa biss il-kumpanniji ma anki s-suq ta' xogħol kollu kemm hu. L-artiklu 17 jgħid illi ċerti eh, eh, sensi mhux ġusti se jkunu projbiti, però fl-Awstrija huwa normali li wieħed jista' jappella meta jiġi mkeċċi mix-xogħol. Ikun xikun, tkun xi tkun il-projbizzjoni jkun jiġri eh, x'jiġri. Ma nix sistema li wieħed jista' ikeċċi il-ħaddiema. Iba dan huwa importanti eh, li dan jaħdem tajjeb għax eh, bet ifisser li anki s-suq ta' xogħol jaħdem tajjeb. L-artiklu 21 japplika għal relazzjonijiet eżistenti fl-Austria anki din kwistjoni hija pjuttost problematika. Aħna għamilna ħafna bidliet eh, titjib illi kien jirrigwardaw kontratti preċedenti u introduċejni anki fil-kontratti ġodda. B'mod ġenerali, kontratti twal diġa għandhom protezzjoni tajba u aħna ma nħossux li dawn ir-regoli ġodda għandhom jindaħlu fil-leġislazzjoni eżistenzi aħna inħossu illi hawnhekk għandna nitkemmu fuq il-relazzjonijiet ġodda. <clears throat> U l-konklużjoni tiegħi huma dawn. Il-proposta fija drittijiet u dispożizzjonijiet ta' infurzari li huma ambizjużi illi se jbidlu in-natura ta' direttiva fija bidliet u tinterferixxi mal- tindaħal fil-liġi nazjonali, per eżempju fil-definizjoni ta' ħaddim u anki il-fat ta' meta eh, jitkeċċa il-ħaddim ta' relazzjoni eh, bejn, il-żewġ partijiet. U aħna imħasbin anki xsejt eh, jek sinsibu ruħna mba situazzjoni differenti f'pajjiżi differenti, speċjalment meta niġu għal tmim tal kontrat nħossu li dan huwa kontra lan tarrifit li kien li lan kien li nisemplifikaw l-affarijiet u li naqsu il-pis amministrativ għal negozju għal kumpaniju biex nżidu trasparenza. Grazie. Thank you very much. Eh, Grazie. Yes. Thank you for your intervention. That was very interesting. Grazie. tal-intervenzjoni kien interessanti ħafna. Issa nisimaw minnant is-sur Nils Trampe, li huwa l-president tal- eh, tal-grupp ta' ħidma relazzjonijiet industriali ta' Business Europe. Grazzi. L-onet tal-istedina u eh, tal-li tajt anki daqxajn iktar mis-soltu li soltu kien ikonna tlet minuti biss. Din hija direttiva pjuttost komplikata u għanna bżon ta' aktar ħin biex nitkellmu. Meta naqraw id-direttiva l-ewwel darba. Speċjalment il-memorandum ta' spjegazzjoni hemm e miktub illi e din id-direttiva hija fuq il-ħadima on demand u ta' pjattaforma. Jiena nitkellem fuq dan meta nitkellem fuq dan il-punti speċifi. Dan mhux veru għaliex dan se jaffettwa l-impjegati kollha u f'ċerti dispożizzjonijiet se jaffettwa dawk il-impjegati li għandhom ħilitoljin li għandhom salarju għorri. U hemm ċerti eh, l-effett se jkun li l-kumpaniji mux se jkunu daqshekk eh, interessati li jihdu persuni ġodda u se jidħlu f'relazzjonijiet ma' service providers, ma' kattaformi. Eh, ejwa, ħaġa tajba, però miex propju din id-intenzjoni illi kelkom idkom li kollu dan l-effett. Għabra ma jitħol fil dettalji Da xejn ta' eh, da xejn ta' eh, background ta' min rappresentaw aħna. Aħna rappresentaw kumpanji li nimpiegaw illi impiegaw in-nies. U għallura eh, huma ma rivali, huma f'kompetizzjoni ma' forum ġodda ta' ta' xogħol. Aħna eh, importana ħafna li jkun hemm tindaqs fuq eh, f'dan l-ambjent. Aħna nablu li għandu jkun hemm ċarezza bejn min jħaddem u min jaħdem fuq l-obbligazzjonijiet principali u drittijiet fil-relazzjoni ta', ta U għal din ir-raġuni wkoll aħna ah, mill-1900 u design appoġġajna id-direttiva li qed tiġi revizjonata issa u naqblu eh, bil-evalwazzjoni tal-rifit tal-Kummissjoni. Dawn huma l-punti ta' background u hemm bżonn issa nimmodernizzaw din id-direttiva tal-1991. Illi hija direttiva li kien teżisti eh, li eh, ħarġet qabel l-internet, ma kenniex internet dak iż-żmien. Dan huwa l-iktar punt eh, prinċipali li xtaqt nagħmel. Allora mhijiex aġġornata. Forsi għaw min jaħseb illi mm, għandhom ikunu parti eh, fil proposta tal kommissjoni u aħna għaliex maħniex parti mill proposti. Wara sentejn talbuna konsulenza. Aħna tlabna biex ikonna taħdidiet biex nitħlu f'negozjati, mela mbagħad il-Kummissjoni ma ċettax e qalu li se joħorġu bi proposta qabel aħħar ta' sena. U aħna konna lesti negozjaw però fil-fatt ma kenniex il-possibilità, l-opportunità namlu, imħabba il-pressjoni temporali. E Fasar minuti jena ma nistax nkopri kollox. E, e sur Gleisner ġa tkellem fuq il-punti li xtaqt nitkellem fuqom jien Jena senajt li hemm raġuni tajbin li dawn huma affarijiet li għandhom isiru mill-partit soċjali, mill-politiċi għax il-suq ta' xogħol dejjem jiżviluppa. U ħadd minna ma jista' jipprevedi x'tip ta' forum ta' impigi se jkollna ħames snin għaxar snin oħra allora għandhom ikunu l-Partit Soċjali li jiformulaw id-definizzjonijiet ta' min huwa min iħaddem u min huwa ħaddiem. Il-proposta fuq il-impiegat indirett, aħna ma naqblux ma din il-proposta, għaliex aħna niddefinixxu illi kwalunkwe impiegat għandu jkun jaf eżattament min huwa min qed iħaddimhom. U ma jistax ikun hemm iktar minn wieħed, għandu jkun wieħed barra minnek jekk hemm dubbi fis situazzjonijiet nazzjonali u naqblu mal-pożizzjoni tal et jem bete għajdu illi fejjem id-dubbi allora għajdu li danu għali li min u dik il-proposta aħna nappoġġawha però mhux il-proposta ta' eh, employer indirett. Fuq un il-kwestjoni tal-informazzjoni eh, naqbel ma' Sur Gleisner, Eh, anki fuq il-ftejm ta' Eh, dritt ta' taħriġ. Però ma rridux nsemmu hekk għax se jqarraq bin-nies fil-fatt fit-taħriġ eh, u ħafna iktar mm, meta wieħed imur f'taħriġ eh, huwa se jirċevi ħafna iktar minn sempliċement dritt għat-taħriġ. Nistgħu nitkellmu minn flok fuq politika ta' taħriġ li rigorda l-kulħadd. Din hija l-proposta tagħna. U mat fuq il-skeda eh, ta' xogħol, il-Komissjoni tipproponi illi irridu niddistingwu bejn dawn il- eh, eh, min iħaddem illi għandhom xogħol prediċibbli u dawk li għandhom xogħol mhux prediċibbli, però ma jaħdimx fissa fir-realtà mm, mm, kif nistaw najdu jekk hemm xogħol li huwa prediċibbli u ieħor li mhuwiex? ħadd ma jafu dawn jridu jittroduċu il-Kommissjoni b'konċett legali. Aħna nipproponu illi hawnhekk ikun hawn kjarezza legali illi federettiva kif hemm miktub fid wieħed irid jinforma fuq il-ġurnata eh, jew fuq il-ġimgħa u mbagħad irridu ninformaw anke dak li jiġri barra minn dawn il-ħinijiet meta wieħed ikollu sifru f'sitwazzjoni illi jrid jaħdem barra mill-ħinijiet normali jew miġranet normali jew l ġimat normali ta' xogħol. Mbagħad fuq id-drittijiet minimi. Il-dewmin massimu ta' kwallunkwe perjodu mhux se naċċej hawnhekk u mbagħad fuq il impjiegi paralleli. Hawnhekk għal darboħra il-kumpanije u importanti ħafna għal kumpaniji illi eh, il-persuni importanti bħal il l-inġinieri tal-IT, per eżempju, jek wieħed kollu breakdown fil-sistema IT, eh, eh, u ma' nis importanti ħafna. Eh, allora dawn ma jistawx ikunu outsourced, għandhom ikunu parti mill-kumpanija, għax għax il-kumpanija ma tkunx tista timxi jekk ikolla breakdown fil-IT. Allora irridu jkunu impjegati tal-kumpanija dawn in-nies u mhux ikunu u mhux ikunu qegħdin jaħdmu għal iktar minn kumpanija waħda. Dawn huma persuni li għandhom ħiliet oljien u ma nistawx ngħidu mem lebda raġuni illi għandhom id-dritt li kollom xogħol ieħor. Huma qegħdin jitħallsu ħafna mill-kumpanija tagħhom biex ikollhom din l-importanza fil-kumpanija. Il... Eh, u f'każijiet f'kasijiet anki ta' segreti eh, kommerċali, wieħed jista' Eh, anki għafom jgħamil proibizjoni li kollom xogħol ieħor. Però għedin nitilfu din dak il-kunċett li semmejt qabel. Umbat, <clears throat> fuq il-kwistjoni tal- eh, ta' xogħlijiet prediċibli u mhux prediċibli. Dana normalment huma persuni ta' ħiliet u ta' salari oljin li qegħdin jaħdmu f'sitwazzjonijiet mhux prediċibli. Jiena eh, nifem illi dawk li huma prediċibbli wieħed jaf fejn se jaħdmu e, u dan huma l-grupp ta' persuni li għandhom sħilid baxxi. Però jekk aħna morru l minn dan il-grupp insibu li qegħdin nitkellmu fuq il-persuni li huma aktar e, ħilit oljien. dawna għandhom regolamentazzjoni e, li riguarda l-overtime, bonus u affari, u ħafna benefici oħrajn. Allora il-proposta tal kommissjoni miex edha ta' faċċa dak id-dija realtà. U anki l-periodu ta' notifika miex bizzejiet memx kunċett definit legalment. U hat ma jaf se applikaħ dan il-periodu ta' notifika. U allura edin noħol u kondizjonijiet ħżiena għal soq ta' xogħol. il proibizjoni għal forma oħra ta' impigi, ma nifmux hawnhekk għax diġà tliet direttivi eh, oħrajn, eh, hemm direttiva part-time, hemm dik eh, fixed time u l-ATC. Huma kollha immirati b'mod speċifiku u għandhom dispożizzjonijiet speċifiċi fuq dawn il-forum ta' impik biex jipromuovu transizjoni lejn forma oħra ta' ta' impik. Għawnek f'din id-direttiva għandna situazzjoni ġenerali u għawnek mawx miktub illi għandhom japplikaw il-forum oħrajn illi diġaw ma regolati b'dawn it tlet direttivi. Ek għandhom jajdu. Umbat, hemm anki il ftejimit tal-imsieħba soċjali. U bekk il-Komissjoni b'din il-proposta t-interferixi qed eh, nara li qed ħares lejn l-arloġġ, tridni li tridni niqa fissa, jiena kważi spiċċajt, ok, nista' nkompli, allora mbagħad fuq it-taħriġ. Aħna inħossu il fejn hemm l-obbligu li wieħed jagħti il eh, taħriġ fuq il-xol, dan huwa principalment health and safety. U eh, irrid ikun Eh, rridu ngħidu hawnhekk li dawn huma eh, training ta' health and safety. U rrid ikun hemm eh, regoli ċari. U anki ma dak li għare Sur Gleisner, aħna nilqaw il-fat li l-Komissjoni qed li trid tirrispetta il-ftejmiet mal parti Soċjali fuq livell nazzjonali u jistgħu jkunu anki differenti minn dak li hemm fid-direttiva sakemm wieħed jirrispetta l-protezzjoni, però ma nifmux għaliex il-Kommissjoni tiddevja minn direttivi preċedenti bħall-ATC jillimitaw il-skop tal-Partit Soċjali għax jgħidu illi meta jkunu f'sitwazzjonijiet speċifiċi u f'setturi speċifiċi illi jistgħu japplikaw il-ftejmit kollettivi, flokki direttivi. Dina miex is situazzjoni għax dawn huma orizzontali u japplikaw kullimkien. U anki l-eżempju tal austria u hemm ħafna pajjiżi oħrajn eh, membri eh, li għandhom situazzjoni simili. Anki din hija ħaġa li hemm bżonn titbiddel. Mbagħad fuq l-artiklu 13 fuq il-konformità eh, dottor Gleisner diġà semmija, Umbat il-komplement tad direttiva u kol semmija u jiena zid ċempliċement illi aħna ma nifmux għalix Eh, il-maġġoranza ta' dawn id-drittijiet minimi se jkollhom effett eh, għal eh, impiegati bħiliet oljin u li għandhom ħafna salarju oli u ma nistawx nifmu għalix għandu jkollhom protezzjoni speċjali kontra essenzja. Ek għandhom dawn il benefiċi Dawn huma l-punti tiegħi, grazzi ħafna. Thank you. Uh, grazzi. Naddi l-kelma issa l-Sinjura Bikkevan, li hija eh, konsulent legali fl-TUC. Thank you. Thank you very much for the invitation. Well, um, I'm not going to run uh, through... Tayyip mela. Mela. Jina ħan foka fuq xie elementi li huma l-iktar importanti għalina li TUC tassew kontenta bl-aġġornament ta' din id-direttiva u nilqaw ukoll il-mira ġenerali. Għalina tassew kruċjali illi bla l-aġġornament nuru illi fl-Ewropa nistaw namlu l-affarijiet aħjar għal ħaddiema. Aħna ovvjament fidejkom però anke sabiex il ma jkunu jistgħu eh, jaraw il-differenza li tagħmel din id-direttiva anke qabel il-leġiżlazzjoni, il-leġiżlatura. Alina hemm bżonn ta' emendi importanti però li jridu jsiru sabiex nieħu l-miri tagħna, speċjalment fil-każ tal-ħaddiema vulnerabli dawk li għandhom xogħol prekarju jew xogħol atipiku, mhux bil naqbel mal kellima ta' qabli, naħseb li din hija eh, direttiva illi l-iktar eh, adattata l-ħaddiema bħiliet professjonali. Għalina l-abbozz propost għadu għal-baqalu xnaħdmu fuqu. Hemm noqqasijiet, hemm loopholes illi jekk ma nindirizzawhomx eh, minħaddem xorta jista' jevita leġislazzjoni u jħalli l-ħaddiema minn protezzjoni meħtieġa kif naraw aħna. Sakemm inti għandek minn ħaddim li poġġa kondizzjoni tax-xogħol fuq il-karta u informa li l-ħaddiema kollox ikun f'konformità mad-direttiva, ma l protezzjoni fejn qiegħda. Naħseb hemm li tassew għandna bżonn l-għajnuna tal-Parlament sabiex dan it-test ikun iktar ta' protezzjoni. Aħna pozittivi ħafna fuq l-USA u l-ambitu ta' direttiva ġifiri illi minn impiegat nejdu ħaddim hija ħaġa tajba fuq definizzjoni bla dubju għanna bżon ta' definizzjoni illi tipproteġi biżejjed lil ammont kbir ta' nies li kol nafu li għanna stati membri differenti b'soluzzjoni u approċċi differenti u aħna wkoll irridu nirriflettu dan kollu. Iġifiri, hemm dak l-istati membri illi jaħdmu bi kriterji fil-waqt li oħrajn jaħdmu bi definizzjonijiet nazzjonali. Għalina Importanti kunu nafu intom fej mixin. Il-klim under the direction nħossu għan problematiċi għax aħna nħossu li din id-direttiva hemm bżonn li tkun future proof tiflaħal dak li ħajġi fil-futur u għalhekk li noqdu nsemmu pereżempju li dan it-test ma ikoprix forum ġodda ta' xogħol bħal pereżempju pjattaformi. Għalina l-eżenzjonijiet għadhom hemmhekk u jridu jitneħħew fl-opinjoni tagħna kif intom semmejtu wkoll il-pakket ta' informazzjoni u il-kwistjoni tal-kalendarju. Bla dubju għalina dan għarid ikun qabel ma jkun hemm relazzjoni ta' impjieg u għalija diffiċli ħafna nemmen illi fi żmien meta kważi kollox nagħmlu bil-magni bl-internet min ħaddem xorta għandu bżon erba ġimat sabiex dan kollu ipoġġi ħiswet fuq l-abjat. Normalment bħala xaħat li ħaddem inti qasma timpiega naħseb jien xaħat bla ma tkun taf il-kondizzjonijiet li ħad offrilu inti stess nittamaw li fuq livell Ewropew naraw il-proibizzjoni ta' kontratti ta' sija zero għal sadan għadu muxem. Għax aħna nħossu illi kontratti flessibli u prekarji mandom ikunu modell illi tipproteġi l-Ewropa. U dan iwassani għal prevedibilità artiklu 9. Għalina kruċjali dan. Għaliex aħna naħsbu li hemm bżonn ta' ċertu limiti għal skeda tax-xogħol li tista' ġebbida fuq perjodu ta' sabatien fil-ġimgħa 24 sija kuljum. Naqbel li m'għandniex ċerezza legali hawnhekk x'inhija l-iskeda tal-ħin allura x'inhuma s-sijat ta' referenza il-koll ninterpretaw b'mod differenti din, intom semmejtu wkoll il-perjodu ta' notice raġonevoli. U l-idea tagħna hawnhekk għax ma nagħmlux dil-biċċa xogħol bħala msieħba soċjali biex n-negozzjaw. Għalina, il-kustjoni ta' ħaddima vulnerabli ta' sew kruċjali aħna nasbu l-artiklu 9 xogħol flessibbli għandu jkun jiswa iktar. Mandu jkun hemm l-ebda inċentiv minn ħaddem li joffri daw it-tip ta' kontratti. U per eżempju għaliex m'għandhomx m'għandux ikun hemm l-ammont ta' sigħat li vera ikunu mħadma maħduma bħala l-ammont ta' sigħat garantiti. Għax inti jista' kollok ħaddim li jista' jiġi għax-xogħol jintbat lura jew inkella jintbat iktar kmieni milli suppost dak il-ħaddim għandu jitħallas. Da' li kieku ħaddem is sijat kollha. Imbagħad it-tranzizzjoni għal impjieg iktar sikur. Aħna nasbu li artiklu 10 mhuwiex mhuwiex biżejjed. Inti għandek ħaddim li jista' jitlob li jrid mingħand minn iħadmu u għalhekk għandu jkollu dritt li għadi għal xogħol iktar sikur. Imbagħad minn ħaddem irid ukoll jikkunsidra dan kollu u jirrifjuta biss għabbażi ta' raġunijiet oġġettivi. Jekk mbagħad inqisu l-artikli ta' nfurzar, dawn naraw bil-lenzi pjuttost pożittiva aħna. Għalina però suppożizzjoni legali hija importanti ħafna ridu il dinha tkun mandatorja u mhux fakultattiva li l-istati membri jażlu bejn ehm, żewġ sistemi. Ġifiri biex nara għalina dan huwa abbozz tassew importanti u meta jiġi emendat jaf wassal għal titjib konsiderevoli għal ma nittamaw. U nittama li dan kollu kun nistablu fuq matul dan il-mandat ta'kom. Grazzi ħafna għad kelma issa li rapporter u li shadows. Nibda bir-rapporter l-ewwel. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sir President. Kien ikun aħjar kieku tlabtuni noħroġ namel il-ftejm ta' paċi bejn l-Izrael u l-Iran mill-li dibġi ta' xol, imma zamma. Mela jena tiġal tqajt ma xi wħud mill-msieħba soċjali minix ħan nwieġeb kollox imma ħafna punti konkreti illi ġibdu li l-attenzjoni lili u li huma sens komun minn żewġ naħat. Per eżempju, biex nagħti xi eżempji għax ħanqgħod attent ħafna. biex no, naċċerta li id-direttiva l-antika ma tiġix attakkata jew imminata. Ovvjament hemm xi aspetti li jistgħu jkunu mandatorji jekk kif qalet eh, sinjura mill-UTC. L-importanti hawnhekk huwa illi aħna qegħdin nippruvaw hawnhekk nadattaw id-dritt bażiku għall-informazzjoni u sakemm il prevedibilta tibqa' possibbli intu għal ħaddin fl-Ewropa din ovvjament dan qed jiġi żviluppat f'kull pajjiż wara. Din hija kwistjoni ta' deċentralizzazzjoni wkoll. Huwa minnu però li għadin issa imorru li mill-idea antika ta' xinu impjegat. Dan ifisser illi kull pajjiż ħaj jiżviluppa dak li huma jqisu bħala l-on demand, etc. Imma se kemm ikun hemm ċertu dipendenza u x'inhu l kontrat jekk inti għandek ħaddiem li jiddependi minn xi ħadd ieħor illi qed iħallsu, dak il-ħaddiem għandu dritt ikun jaf affarijiet bażiċi dwar ir-razzjoni tiegħu. Apparti minn hekk naħseb illi kolla xi segwi minn dan. Thank you very much. On my list I have Mr. Uh, Grazzi, issa għandi l-Sir Dennis Ratke. Imma ma bxek dan ifissir xin għaddi xil kelma l-Sinjora Rashtabek minn flok. Għan għaddi kelma li l-ak minn flok. Mela, jina ħan itkellem wara, ħan itkellem wara li itkellem il-rapporter. Muchas gracias, eh, Presidenta. Hemos ido con mucha... Grazie, President. Smajna b'interess qawwi let prezentazzjonijiet li kellna bħala shadow xtaqsna bosta mistoqsijiet u l-ewwel nett aħna nemnu illi għanna punta tluq tajjeb biex niddiskutu eh, fuq di proposta minna ta' komitat nasib illi din hija pozittiva ħafna di proposta illi tukun hemm tip ta' livell minimu għal inqas minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea, livell minimu ta' drittijiet apparti mill- karatteristiċi mbagħad nazzjonali u bekk intama li kunu nistgħu nirregolaw it-tendenzi ġodda fis-suq tax-xogħol illi bħalissa qed iħarbtu sew l-affarijiet imma il-mistoqsija tiegħi hija dwar id-definizzjoni smajt x'intqal fuq id-definizzjoni illi kollok definizzjoni ta' natura Ewropea li m'hemmx bżonn ta' definizzjoni ma lina li iktar li ħassibna u L-ewwel net il-kopertura l-kamp ta' applikazzjoni li ħajkollha din id-direttiva din importanti. Iċ-ċertezza u s-sikurtà fl-applikazzjoni tad-direttiva u regoli u mbagħad il infurzar il-possibilità li din id-direttiva fil-fatt tiġi applikata. U nixtieq nisma' daqsxejn affarijiet fuq uħsibijiet fuq dan. Għax bażikament il-Kummissjoni qed tagħmel hija illi eh, titrasponi il-ġurisprudenza Ewropea fil-qasam. Issa ħna nixtieq rrid nara wkoll kif beħsibna nirregolaw il xogħlijiet atipiċi u flessibli inti għandek il- kontratti per eżempju ta' sija zero, flessibilità totali u ix-xogħol mal-pjattaformi, dawn huma l-iktar żewġ affarijiet illi qed jinteressawna dawn iż-żewġ fenomeni. Naħseb din hija ħaġa wkoll illi nixtiequ nirregolawha. Issa l-kummenti fuq pakket informazzjoni drittijiet aħna ħadna nota tal-kummenti li saru u ta' xi dubju li jeżistu. Iżda bla dubju naħseb li din hija opportunità biex nagħtu pass il qudiem f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet eh, fis-suq tax-xogħol ċertezza trasparenza. Grazzi. Grazzi signor McIntyre mx qed hawnhekk sijar, e signor Paloma Lopez Bamiri mx hawnhekk laqas, is-Sur Thomas Besserix mx hawnhekk laqas, is-Sinjura Laura Agija mx hawnhekk laqas, is-Sinjura Melan mhux hawnhekk. U dan nifisser allura li nista' ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Lexoveka li talbet biex titkellem u mbagħad is-Surman. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel nagħti jiena nixtieq nifraħlek tal-li organizzajt din il-laqa. Ngħidlek prosa tal-li xkull darba li konna ċans nisimaw l-esperti li tuna kommenti dettaljati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 qed tista' valuta il-konsultazzjonijiet soċjali, il-rapporti fuq is-sitwazzjoni wkoll tal-politika soċjali, jinkwatani jinkwatan immens għaliex aħna llum qegħdin fi żmien fejn hemm ħafna bidliet d-dimna fil-ħames għaxar snin li ġejjin ħajkunu bidliet importanti ħafna fis-suq tax-xogħol ħajkun hemm mudelli ġodda ta' Eh, impiegi. U ħajkun hemm forum differenti wkoll ta' negozju. Nissimgħu ħafna l-kummenti tan-nies aħna kif nistaw nipreparaw ruħna li jom daw, imma minn flok aħna nibqgħu nduru mal-lewza u ma namlu xejn. Is-Sinjura Hart fik tkellmet dwar il-forum ġodda ta' xogħol, il-pjattaformi u kollu jien ek nixtieq insaqsi. Il-mistiedna tagħna x'ħajkun tant importanti, x'ħajkun l-iktar importanti sabiex nippreparaw leġiżlazzjoni Ewropea illi tkun future proof. Grazzi. I'll give the floor to... Grazzi, naddi il-kelma issa lil Peter Mann u bat il-Signora Grazzi. Signor President. Sir Thomas Mann, mela, jena u koll nina ma dak il għalet zanuta dieta sew tajba illi kollna daw l-esperti u meta specialment jaqsmu maħna din informazzjoni kollha ta' sew għandna minn xi xnitalmu minn għandhom. Jina, Naħseb li fuq livell Ewropew li rridu nippruvaw nagħmlu huwa li kemm jista' jkun naħdmu flimkien ners u aktar rib xuxin, pero ma nħallu l-ħat li jimblokka il-progress. L-imsiħba soċjali essenzjali li jkunu involuti L-istati membri mux kolla jamlu għadin il-ħagġa, mux kolla jtu widen, ħagġa li dispieċini anke fuq livell Ewropew. Mix xi ħaġa li qed issir kif għandha ssir, ħaġa li qaluha ħafna nies din, Miex sempliċement kwistjoni ta' l-elezzjonijiet Ewropej, hemm nies fl-Ewropa li jafu li politika soċjali hija parti mill-mod kif l-Ewropa tista' timxi l qudiem aħna rridu naraw kif jistgħu jkun sitwazzjoni li fejn ikun hemm f'temiet ta' bargaining kollettiv negozjat min-naħa tal-imsieħba soċjali b'tali mod li jkollna wkoll nies li ħadmu li jkunu responsabbli Paragrafu 8. U paragrafu 10. Paragrafu 8 irridu irridu niċċaraw, anke paragrafu 10 li tastatura naħseb li importanti illi permessa leġizlazzjoni li nfasslu aħna niftħu għall-inqas kultur minimu. li ikun hemm xi tip ta' protezzjoni għal dawk illi jina saw essenzja ma nistawx nħallu għamarriħom. Rridu naħdmu lejn situazzjoni fejn il-ħaddima jina saw salarju diċenti għax-xogħol li jagħmlu u ikun hemm ġustizzja. Grazzi, Sr. President, grazzi l-esperti u koll li ġew jiltaqaw maħna ħasra li kellna zewġ mistidna oħra li msla xieġu imma napprezzaw tassew il-prezentazzjoni tagħkom. Jiena onestament daqsxejn daqsxejn konfaduta hawnhekk forsi tistgħu tgħinuni għaliex din il-kwistjoni tad definizzjoni ta' ħaddim għalija mhix eh, daqshekk ċara. Jina minix avukat, pero forsi għalek għandi din il-mistoqsija. Eben komissjoni kommissjoni ta' pjuttost ċara li l-unika ħaġa li qed jagħmlu f'din id-definizzjoni ta' ħaddiem hija illi isegwu il-ġurisprudenza tal-ICJ. U allura din kif jista' jkun tikser il-liġi tax-xogħol tal-Awstrija għaliex il- ġurisprudenza tal-ICJ suppost għandu jkollha konsekwenzi fl-Istati Membri wkoll. Allura, il-Kommissjoni qed tagħmel iżjed din id-definizzjoni milli sempliċement titrasponi il-ġurisprudenza. U jekk le, kif jista' ikun hemm konflitt mal-liġi tax-xogħol tal-Awstrija dik hija l-ewwel mistoqsija tiegħi, it-tieni mistoqsija tiegħi mbagħad illi jiena wkoll napprezza id-dialogu mal-imsieħba soċjali u femiet mal-imsieħba soċjali ikolli ngħid li jiena pjuttost jiddispjaċini illi il-ftemiet tal-parukira jew tal-settur kollettiv ma ġewx trasposti mill Kummissjoni fl-Leġiżlazzjoni Ewropea ma dan huwa suġġett differenti. Imma kieku kelkom iċ-ċans għal dialogu kif suppost. Il-kontratti mux sikuri ħajkollhom vantaġġ allura u intom. taħsbu li jkun soddisfaċenti dak li għanna unek jew lex. Issa kurjuża jien, x'kien ikun possibbli? U x'ħaj jibżel għal ħaddiema normali fl-Ewropa? Mr. Uh, sorry. Um, yes, I'll give the floor first to... Mr. Baumler tal-Keze. Qabel ma neġa l-ura għal mistidna, mistidni tana. Fidek Sir Baumler. Grazzi. Grazzi tal permettejt in nitkellem jina. Jina nishtiq naqsmu dak li ir rapporter fil fatta Parlament Ewropew fl-ħar xur kien hemm diskussjonijiet bejn gruppi ta' mini ħaddem u ta' l-impjegati fil-kumitat tagħna u kien hemm ħafna wkoll diskussjonijiet u negozjati għaddejjin issa irna xinna naslu għal testa kompromess U jiena tassew kontent allura li ninformakom daqsxejn dwar dan il-kompromess il-ġimgħa d-dieħla dan ħajaddi għal sessjoni plenarja tagħna fejn ħan nivvotaw. Mod ġenerali dak li għandna aħna wa bħalma qal is-sur man dawn huma affarijiet li jdu nsolvu bejn il-ħaddiema u min iħaddem permezz tal-imsieħba soċjali dejjem u ovvjament hemm ħafna xogħol xisir fuq livell nazzjonali. Aħna rajna illi fċertu pajizi diffikultajiet ħajkun ukbar mill-li f'oħrajn, u għalek aħna tassew nappoġġaw il komissjoni tal-proposta li ħarġet bija u li kulħadd għax kollu li jridu jagħmlu. Fuq id-definizzjoni ta' ħaddiem aħna hawnhekk ukoll naraw ċertu problemi. Iżda ħna tal-fema illi hemm bosta modi u kondizzjonijiet u algoritms li jintużaw, pereżempju fil-pjattaformi ta' daw il-ħaddiema illi jista' jkollhom effett qawwi fuqhom u għalhekk Inħossu li din id-definizzjoni li għana saħaddim hija importanti ħafna, aħna nħossu li hemm bżonn nużaw il-possibilitajiet digitali kollha li jeżistu għalina fil-kasta kontrati sampigi jekk mux possibli u jkun hemm problemi jridu naraw għalfejn dan huwa il-każ, però nifmu illi għal kumpaniji żaru żar ħafna importanti li jkun hemm alternattivi għalihom. Però irridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll il- ftemiet kollettivi li jazistu fil-kas tal-kondizjonijiet. Aħna ħafna favur li dawn li tneħħu dawn il-kontratti ta' sija zero. Fil-fat rajta ta' sew ta' sorpiza li li jazistu daw fil-ġermania. Naħseb li hemm bżonn fix-xogħol li qed nagħmlu hawnhekk sabiex ikollna regolament qawwi għaliex dawn il-ftemiet ovvjament huma ta' importanza kbira naħsbu l-importanti wkoll li l-ħaddiema li jsibu ruhom f'xogħol prekarju b'kuntratt inqas minn sitxu li jkollhom l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn u li jkunu qegħdin jaħdmu f'ambjent sikur. Din ħaġa tiġi aċċertata fil konklużjoni aħna Inħossu l-importanti ħafna illi din il-proposta tal-Kummissjoni li nħossu li miexja ta' sew fid-direttiva tajba fid-direzzjoni tajba ta' ċerta illi l-istati membri permess tal-imsieħba soċjali kunu jistgħu jiżviluppaw il-miżuri propri tagħhom ħagġi li ħatkun importanti ħafna din grazzi. Thank you very much. Jixtieq jirreaġixxi għal xi kummenti li saru. Grazzi ħafna President, u nirringrazzja anka l-esperti u l-membri kollha illi intervjene. Xtaqt nfakkar illi e kif intqal din il-proposta hija segwitu konkret għal pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali illi kien imħabbar f'Gothenburg is-sena l-oħra u tittaraħ bħala pakkett ġifiri għed xaqsam mal proposta fuq it-titjib tal-bilanċ bil-ħajja privata u dik professjonali kif ukoll mal-proposta minħat tal-Kummissjoni fuq eh, aċċess għal protezzjoni soċjali għal kulħadd. Tina tindirizza wkoll il-kwistjoni tal-li li jkun hemm eh, protezzjoni soċjali xirqa anka għal dawk li jaħdmu għal rashom Kif smajna? Dan kollu għat weġiba importanti għal ċifri dejjem jolew ta' xogħol mhux eh, tradizzjonali. Iċ-ċifri uruna illi kien hemm għawija qawwija fil-xogħlijiet mhux standard u zida anka fil-xogħol part-time kif ukoll fil-kontratti ta' xogħol fuq terminu għasir ħafna. Walek fi klim. kliem kien hemm żieda fil-kondizzjonijiet ta' xogħol prekarji. Issa il-mira tal-Kummissjoni kienet li issib bilanċ bejn li tippermetti eh, biżjed flessibilità fuq is-suq tax-xogħol u minnaħa l-oħra tippermetti l-ħolqien ta' impjiegi ġodda eh, billi tippermetti forom ġodda ta' xogħol. Però trid ukoll tipprevjeni u tipproteġi l-ħaddiema milli jispiċċaw f'xogħlijiet b'kondizzjonijiet prekarji. U U għek nitħlu fil-definizjoni ta' min huwa ħaddim, min huwa protett. Fil-fatt dan huwa wieħed mill-punti dajfa ewlenin illi eh, ħareġ waħda mill- eh, laqwa forum ta' kif inti tkun fil-prekarjat huwa li ma jkollok status ta' għaddim. Fil-fatt il-Kummissjoni għawek proponi illi tikkodifika il-kunċett maruf, il-kunċett Ewropew ta' ħaddim jew kien eh, kunċett li ġi stipulat minn qorti fl-1986 u intuża f-firxa wiesa ta' leġislazzjoni. Intuża b'mod partikolari biex eh, niddeċidu jekk persuna ekonomikament attiva jiex ħaddiema, jiex ħaddima rasa, jew għandix xi tip ta' status ieħor. U għalhekk din l-formulazzjoni hija kompatibbli mal-mod kif l-istati membri iddefinixxew ħaddim u ma tfissirx illi l-istati membri ser kollom jibdlu l-kodiċi ta' xogħol tagħhom jew inkella d-definizzjoni tagħhom ta' ħaddiem. Li tfisser huwa illi l-ambitu personali ta' direttiva irid ikun traspost, iġifieri l-istati membri jridu jispjegaw min huwa kopert mid-direttiva. U jekk id-definizzjoni nazzjonali ta' ħaddiem ma tkoprix lil daw kollha illi jaqgħu fid-definizzjoni skont id-direttiva, ġifir forsi ħaddiema intermittenti, ħaddim domestiċi, Ħaddima li jaħdmu fuq pjattaformi. Dan irid jiġi ċarat eh, matul l-arranġamenti għat traspożizzjoni ta' direttiva. Lan wara kollox wali konna direttiva illi eh, tkun tiflaħ għal-futur u li eh, nipermettu illi ċertu konċetti il-qoddim u koll li kun jistaw jaqaw taħt id-direttiva nipermettu illi ċertu konċetti il-qoddim u koll kun jistaw jaqaw taħt id-direttiva. Ma ridux li jintqalli dinja direttiva li tipproteġi x-xogħol permezz tal-pjattaformi, imma nixtiequ li tkun tipproteġi l daw kollha li jaqgħu taħt id Ma ridux li jintqalli dinja direttiva li tipproteġi x-xogħol permezz tal-pjattaformi, imma nixtiequ li tkun tipproteġi l dawk kollha li jaqgħu taħt id najdu illi nappoġġaw l irwol tagħhom u jiddispjaċina illi fuq livell Ewropew iż-żewġ imsejba soċjali Ewropej ma setawx inedu negozjati. Il-proposta evolvit skont l-iskadenzi stipulati fit-trati u kienet ta' sfida kbira eh, illi aħna noħolqu bażi bazi negozjati u fl-istess ħin ma naqbżux l-iskadenza li hemm fit-trattati. Però nisħu illi din hija xi ħaġa qed tindirizza eh, dawk il-punti dajfa u dawk il vulnerabilitu jitrasponuha u jidaħluha fil-kontest tas sistemi legali tagħhom. L-istati membri jistaw u eh, fċertu każi ser eh, jitrasponuha b'mod iżjed protettiv. irridu nippermettu li dan il kunċett ikun id-direttiva tistabilixxi ċertu drittijiet. L-ewwel nett tagħti drittijiet eh, iżjed wiesa l-ħadima kollha, pereżempju li jkunu aġġornati dwar eh, elementi essenzjali tal-kondizzjonijiet ta' xogħol tagħhom. Dina naħsbu li ħaġa elementari inti meta tidħol f'relazzjoni ta' xempju li jkunu aġġornati dwar eh, elementi essenzjali tal-kondizzjonijiet ta' xogħol tagħhom dina nasbu li xaħġa elementari inti meta tidħol f'relazzjoni ta' xta' meta ħaddim jibda jaħdem. Parti minn hekk fit-tielet kapitlu tal-proposta qed inres ukoll sensiela ta' drittijiet materjali għaliex eh, feċ dan l-aħħar, però importanti illi nirregolaw ukoll. U għalhekk bilta li l-imsieħba soċjali nazzjonali biex dawn jekk iridu jaqblu fuq is-sensiela ta' drittijiet differenti memx l-obbligu li kollok iżjed minn persuna waħda eh, f'din id-definizzjoni, iżjed minn impjegatur wieħed. Meta għandek eh, tip ta' xogħol huwa bbażat fuq rabta bilaterali, m'hemmx obbligu li l-istati membri it-tkeċċija l-għanu li nistabilixxu drittijiet tal-ħaddiema kollha. Artiklu 17 jiprovdi mod kif eh, dawk l-aħħar komment Iva, hemm dispożizzjonijiet fid-direttiva dwar il-dialogu mal-impjegatur illi meta l-ħadim jitolbu biex u eh, jaqleb għal forma ta' xogħol iżjed mm, pref. U għalhekk aħna nilqaw il-kommenti kollha li saru ħerqanin biex naħdmu mill ser nkunu ftit issikkati, però ħerqanin li naħdmu ma' dan il-Kumitat biex jina xina niksbu protezzjoni xirqa għal ħafna miżjutbu. Iddeċidu intom minn ser jibda l-ewwel. Grazzi. Iva naturalment, imma din il-proposta tirreferi għal żewġ deċiżjonijiet waħda jagħmel Qorti Ewropea tal-1986 Illi kienet dwar il-moviment ħieles tal-ħaddima jidir li, pero f'dan il-kas qed nitkellmu fuq xi ħaġa differenti, qed nitkellmu fuq liġi kontrattwali, mhux jiffurmaw ġurisprudenza permanenti. It-tieni mistaqsija kienet dwar ir-rabta bejn eh, soru Ġermaniża u l-ordni reliġjuża tagħha. Għal darbohra ma naħsibx dak huwa każ eh, rilevanti u għabbażi ta' xi ħaġa ta' kittib ma nistgħu kull stat membru għandu mijiet u mijiet ta' sentenzi mill-qrati u għalek nafu kif eh, għanna nittrattaw eh, aġenti tal-assikurazzjoni, ġurnalisti, ħaddi marrasom, dak li ħadmu flajti, illi bximot jew jħor jaqaw taħt eh, il-kelma ħaddim. U issa bil ħalqin ta' din id-definizzjoni ġdida ħanġibu ħafna inċertezza legali ġdida u anka ċertu intoppi fl-istati membri. Negozjati li kienu fukati fuq kif għanna naġġornaw l-informazzjoni li għandha tingħata l ħaddim u jena semmejt xi eżempji ta' affarijiet li jistgħu ikunu aġġornati. U daw ser ikunu legalment ċari mhux pal huma fil Konna qegħdin nippreparaw ruħna fil-każ tal-ħaddiema fuq pjattaformi, ecc. Aħna konna sorprizi bil-proposta tal-Kommissjoni għaliex dina tkopri wkoll il-ħaddiema li għandhom ħafna ħibiet u li għal part-time u eh, prekarju wkoll iva f'ċertu stati membri, mħabba f'nuqqas ta' infrastruttura, xogħol part-time jista' jiġi meqjus bħala xogħol prekarju, ma f'stati stati membri oħrajn le, min jaħdem part-time mhuwax jazelu. U fid-direttiva hemm eżempju li inti jista' jkollok eh, kontratti fuq terminu uffis, darbtejn jew tlieta biss il Hemm sensiela siħa ta' regoli li bilna bejnietna u allura jekk il-Kummissjoni qed tibdel xi ħaġa, missa talbet lilna biex ta' li għan kellna eh, supposta konna disa xhur għal negozjati, ma fir-realtà kellna xar biss u dak huwa diffiċli ħafna anke lilna bħala msieħba soċjali. Dwar id-definizzjoni, ħabi Lopez għadek hemmhekk? Mela, hemm Aħna naqblu kol mal mal anzi fil f'pajjiżi sar ftehim soċjali dwar eh, pjattaforma dwar eh, min għandu jiġi maqjus bħala ħaddim ma dik il-pjattaforma u min jimiljen fuq il-suq tax-xogħol. Fil-prattika mhux eh, bilin nqogħdu nieħdu minn leġislazzjoni Ewropea li ġejja minn direttivi differenti. Għax inkella nkun qed nifrizaw il-situazzjoni, mux naddattaw għal situazzjoni għal ċenarju li fil-futur ma nafux kif ser ikun. Member state to exempt cash. Għax inkella nkun qed nifriżaw is-sitwazzjoni mhux naddattaw għal situazzjoni għal ċenarju li fil-futur ma nafux kif ser ikun. Member state to exempt casual workers. And that's an... U kien hemm il-possibilità illi eh, jiġu eżentati il-casual workers mir-rapport ta' rifit joħroġ illi hemm ċertu problemi f'ċertu stati membri. U aħna kien konna nixtiequ li l-Kummissjoni tmur fuq dawk l-Istati membri u tgħidilhom jekk irġobkom solvuhom. Fissuq ta' xogħol sar ikun hemm forum ġodda ta' dan il-casual work. U allura rridu naraw kif il-liġi ma tkunx stretta wisq fuqhom imma fl-istess ħin tkun tkoprihom meta ikun loġiku li jkunu koperti. U għalhekk irid ikun hemm proċess Ewropew imma il-problema hija li la darba dan kollu jiġi fissat f'direttiva mbagħad ma tista' tibdel xejn. Thank you. Um, I think there was one question on... Xol, permezz ta' pjattaformi kun kopert mid-direttiva. Aħna tentazzjoni tagħna ja ngħidu li dawn rridu jkunu koperti mill-xogħol parallel. Artiklu 8 għalek għoda stant importanti għaliex jgħid illi minna ħaddem ma jistax iżomm u dawn biex jgħalaw l-ħobsa tagħhom ta' kuljum jekk jaħdmu b'dan il-mod, ikollhom bil-fors eh, nippruvaw nżidu l-possibilità li jkun hemm dialogu soċjali u negozjati kollettivi fuq livelli differenti, il-templates illi hemm msemmija fil-proposta. Għaliex ma jistgħux ikunu l-imsieħba soċjali illi juħor Idea oħra li għanna huwa illi dawn il templates jiġu provduti bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni. Bikun hemm iżjed minn impjegatur wieħed illi ikollhom eh, responsabiltajiet u obbligi. U għalhekk għalina Kien hemm kwistjoni et eh, najdu li eh, mux sikuri per eżempju jista kollok ħaddim li kollu kontrat ta' xar sijad imma jkun jishtiq jaħdem iżjed sijad. Enrique talab il-kelma. Enrique talab il-kelma. Dent titkellem bil-lingwa ta' Cervantes u l-unika shadow li għaw wek, shadow soċjalistu li tam l-Ispanjol, u għallura għan itkellem bl-Ispanjol. Għan ikkommenta fuq ċertu kunċetti illi eh, semewa wek għawek. Dina mux komitat eh,